Allura u diskussjoni fuq dan is-suġġett u għada invutaw għalih fin-nofsija. Il-punt li jmiss fuq affarijiet oħra llum huwa mistoqsija orali dwar medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali. U dinja mistoqsija orali mill-Legal and Affairs Committee nagħti l-kelma l-Ellen McCarthy pal bħala president għal ħamis minuti. Għandek il-kelma, grazzi, nishtiqna nuri kemm jien kontent li għan opportunità li qegħdin niddiskutu l-medjazzjoni u progress u aħna prezentajna din dan is-suġġett għax irridu namlu progress, Rridu li li l-medjazzjoni nużaw mal-Unjoni Ewropea din tista' twassal kif jaf kulħadd tfaddal tfaddil ta' flus, infrankaw il-flus u għandek 70% ta' suċċess u tol titla għal 80% minn kajja dan u 1% biss tal-partijiet għedin jirdu din lażla ta' medjazzjoni. L-esperjenza fl-istat membru tijaj stess u għal litikazzjoni litigar u għata 200.000 euro da' mijiet ta' ġranet u u madwar 51.000 euro meta meta e, medjazzjoni setet tiġi permezz ta' disa fil-mija. Perċentwal e, tan negozji għadu li ma dal situazzjoni jett jekk l-ispejjeż ikunu inqas minn 50.000 euro, illa li xflaħa tal-ġurnata ħaj jispiċċaw li jħallsu iżjed u ma jkollhomx ma jieħdux il-flus lura u allura direttiva dwar medjazzjoni opportunità kbira għal negozji żgħar. Mela situazzjoni komissarju u onorevoli membri għalli aħna għandna qudiemna situazzjoni frustranti u daċċi stramba fuq innaħa fuq innaħa waħda għanna għanna provi illi l-medjazzjoni sistema ta' medjazzjoni hija ta' progress u li nħanamlu t-tifdil ta' żmien u flejes imma minnaħa l-oħra għanna każijiet baxxi numru ta' każijiet baxxi e, mal-Unjoni Ewropea u, u da mhuwiex fe e, muskont dak li pjanajna fejn l-artiklu wieħed fejn għandek aċċessu tal-faċilità u għal promozzjoni ta', ta soluzzjoni ta' litigar b'mod amikevoli u billi nassiguraw relazzjoni bilanċjata bejn il-medjazzjoni u proċeduri ġudizzjali. Iġifieri min-naħa legali l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità li taġixxi mal-ar biex tassigura ruħha il-drittijiet fundamentali qegħdin jiġu rispettati. Il-ħtiġa hija daqshekk urġenti fi żmien ta' riċessjoni ta' solidarità u fi żmien fejn stati membri għandhom jikkonċentraw fuq il-promozzjoni ta' tifdil ta' spejjeż u ta' riżoluzzjoni u anka li nifrankaw il-ħin. U allura nixtiequ kummissarju nitolbuk biex tgħidilna kif il-Kummissjoni ħatamel eh, progress fuq dil kwistjoni meta maħniex qegħdin eh, nilqaw din id-direttiva b'mod ta' malajr u l-Kummissjoni x'se tagħmel biex relazzjoni ta' bilanċ bejn il-medjazzjoni u u livelli ta' medjazzjoni, livelli ta' orti jkunu bilanċjat, jkunu b'mod bilanċjat u biex l-istati membri kollom perċentwal ta' eh, medjazzjoni f'kull pajjiż tagħhom u anka forsi f'dak li għandu x'aqsam ma' eh, eh, litigar transkonfinali u jekk tanu hekk. X'passi il-Kummissjoni ħati biħsiba tieħu fil-każ li jkollok perċentwal minimu ma jkunx fissat. Aħna kontenti ħafna b'dan id-diskussjoni l-opportunità li nisimgħu minant il-Kummissjoni fuq dan il-kwistjoni daqshekk importanti. Grazzi κυρία Μακάρθη. Το λόγο έχει εξ της Αντιπρόεδρος κυρία... ħafna għannom tal-Kommissjoni Vice President Redding. Rrit najt illi jiena naqbel 100% ma l-autur ta' din il-mistoqsija għaliex il-medjazzjoni eh, ssir iktar malajr normalment iswa inqas flus minn proċeduri normali fil-qrati u tati u koll lok għal kultura illi ma twassalx għal eh, eh, tilwim għaliex fil-litigazzjoni hemm min jirbaħ u hemm min jitlef imma jista' jkun hemm eh, imsieħba jekk wieħed juża il-medjazzjoni ġifiri anki għall-individwi u għan-negozji il-medjazzjoni hija attrajenti ħafna ġifiri aħna naqblu ma l-analiżi illi Eh, saret, imma kif se naslu għalija din nafu li direttiva tal-medjazzjoni ġiet adottata f'Mejju tal-2008 u kella tkun trasposta fil-21 ta' Mejju fl-2011. L-aħbar it-tajba hija li l-istati membri kollha eh, notifika il-miżuri li jitrasponu din id-direttiva. Għalhekk il-Kummissjoni tqis illi wara biss sena tal-applikazzjoni tad direttiva min-naħa tal-Istati membri irridu nagħtu ftit aktar ħin biex konna provi u esperjenza qabel ma nikkonkludu li id-direttiva uh, waslet għal riżultati sodisfaċenti jew le biex aħna nħaffu l-affarijiet jiena biħsibni noħroġ bi komunikazzjoni fuq il-medjazzjoni fis-sena diħna ġifri fil 2013 biex nipromovu l-użu tal-medjazzjoni u f'dan il-kuntest aħna u koll edin niġbru ħafna informazzjoni dwar il-trasposizjoni u l-użu ta' direttiva minnaħa tal-Istati membri. Dan l-istudju se jiffoka fuq l-importanza tal-promozzjoni tal-medjazzjoni għalli huwa ċar illi jekk aħna jkollna liġi interessanti u maħat ma jaf eh, u l-avukati u l-ġudikatura eh, mhumiex qegħdin jużawa mela ma tiswa għal xejn Aħna nasbu illi bżonn illi kunem bilanċ bejn il-medjazzjoni u proċeduri ġudizzjarji u nasbu u koll illi il-medjazzjoni għanda uh, eh, l-użu taħħa tkun imħeġġa iktar mod partikolari f'tilwim transkonfinali. Aħna eh, tlabna li il rapporti individwali nazzjonali li se jinġabru bħala parti mill-istudju li għaddej għandhom jagħtu informazzjoni speċifika fuq il-relazzjoni eżistenti bejn il-medjazzjoni proċeduri ġudizzjarju fl-istati membri u għabbażi ta' din l-informazzjoni Umbat irridu naraw x'passi oħrajn irridu jittieħdu biex inżidu in-numru ta' każijiet li għadu għal medjazzjoni f'kull stat membru. Dan, dan, irridu nfissru meta ngħidu li jridu jkun hemm bilanċ bejn il-medjazzjoni u proċeduri ġudizzjarji. Skont id-direttiva ma din mhix xi ħaġa ġdida li qed ngħidilkom illum eh, se jkun hemm rapport fl-2016 u għabbażi ta' dak ir-rapport il-Kommissjoni se tara jekk id-direttiva għandix bżon li tiġi emendata jekk hemm bżon ta' proposti ġodda. Imma jiena naħseb illi sa dan it-tant minn ma nistennew sa l-2016 Eh, għal proposti illi eh, diġa saru, aħna nistaw nimxu ħafna l-qoddim għal xina nqis li l-medjazzjoni tista' tintuża anki fil-programm tagħna ġustizzja għad kabbir. Aħna erbatna fl-imkien sensiela ta' miżuri biex insaħħu l-attività ekonomika b'mod partikolari fuq livell transkonfinali, anki permezz ta' riformi eh, ġudizzjarji u l-medjazzjoni hija waħda minnhom u hija din ir-raġuni li eh, fil-istħarriġ ta' tkabbir annwali għal-2013 li tagħti priorità għal dawn ir-riformi fl-istati membri kollha aħna poġġejna, inkludejna il-medjazzjoni u fil-kontest tal-semestru Ewropew il-Kummissjoni edha eh, tfassal scoreboard għal ġustizzja biex nanalizzaw il-punti dajfin u ehm, li jem fl-istati membri u dan se jservi bħala odda biex ikun hemm iktar effiċjenza, kwalità u indipendenza tas-sistema tal-ġustizzja ċivili għaliex aħna rajna li eh, l-kwalità, l-indipendenza u l-effiċjenza huwa wkoll element li jeffettwa t-tkabbir jew in-nuqqas tiegħu. Għalhekk aħna dan inkludejnieh fl-istħarriġ annwali għat tkabbir bit-tama illi f'dan il-mod aħna jirnexxinna illi nipromuovu iktar il-medjazzjoni eh, fl-istati membri. Dan nistgħu niksbuh ukoll permezz ta' taħriġ xieraq Eh, permezz ta' eh, iktar oti ta' iktar informazzjoni u anki l-użu ta' inċentivi biex il-medjazzjoni tkun iktar interessanti għal partijiet. Dan huwa xogħol li għadu għaddej imma xogħol li qegħdin nisħu fuq u sabiex ikunu nistgħu nagħmlu progress aktar ta' malajr. il kellimja issa għal-gruppi politiċi għannom tal-grupp tal-PPE il-Sinjura Mazzoni. Sur President, jena naqbel kemm mal-introduzzjoni tal-kollega McCarthy u eh, anke mal dak li qalet il-Sinjura Redding Eh, hemm ħafna benefiċċji illi nistgħu niksbu permezz ta' reġim tal-medjazzjoni li jintuża kif suppost fortunatament ta' għandna informazzjoni negattiva fuq livell Ewropew Ewropew fl-Unjoni Ewropea u hemm bżonn ta' iktar monitoraġġ għaliex ilha biss eh, sena illi ġiet trasposta eh, liġi anki fil-kontest tal-Italja anki sena hija biżejjed biex wieħed jifhem ftit aħjar kif huma mixjin dawn il-proċeduri għaliex aħna eh, ifrankajna skont studju li sar dal-aħħar 480 eh, miljun euro f'sena. U dana skont il-proċeduri Eh, jiġifieri din hija data illi hija pożittiva mhux ħażin, imma xorta għad hemm elementi negattivi. L-iktar ħaġa li tħassibni hija illi eh, f'pajjiżi hemm eh, kritika għaddeja minħabba mħallef illi qal illi l-liġi tagħna hija mhijiex kostituzzjonali għaliex l-obbligu tal-medjazzjoni dan il-Parlament permezz tal-regolament 361 tal-2011 promuova inċentivi differenti eh, biex nżidu l-użu tal-istrument tal-medjazzjoni u b'mod differenti mill-previżjoni tal fat li dan issir obbligatorju Jiena nixtieq nifhem jekk dan din id direzzjoni illi tixtieq timxi fiha l-Kummissjoni jew inkella jekk il-Kummissjoni għandix opinjoni differenti fir-rigward tal-ipotesi illi il-fatt illi l-użu tal-medjazzjoni issir obbligatorju u dana propju għad-difiża u anki għall-imħallef innifsu. Το λόγο έχει συνάδελφος κυρία Σίλβια Αντριάννα Τικάου. Jana Leppo. Fisem la sendi, signora tikaw għal minuta. Il-medjazzjoni tista' tkun soluzzjoni li l qorti f'dak li għandu x'jaqsam spejjeż u veloċità hija soluzzjoni għal tilwimiet legali fi kustjoni ċivili u kommerċali. L-istati membri għandhom jinkoraġġixxu t-tixrid ta' informazzjoni b'mod partikolari fuq l-internet għal pubbliku in ġenerali dwar il-modi ta' kif wieħed jista' jikkuntattja l-medjaturi u l-organizzaturi li jagħtu dawn is-servizzi. Il-konfidenzjalità hawnhekk hija importanti u għalhekk hemm bżonn ta' livell minimu ta' konformità ma' proċedura ma' standards ta' proċedura ċivili dwar il-garanziji ta' konfidenzjalità fil-medjazzjoni. Kummissarju, il-Kummissjoni taħseb li ser jiġi pubblika rapport interim qabel 2016 dwar l-implementazzjoni tad direttiva 2008 52 il-Kummissjoni ser tistabilixxi standards komuni fl-Unjoni Ewropea għall-Istati membri kollha sabiex ikun hemm programmi ta' taħriġ għan-nies li jistiequ jsiru medjaturi sabiex nipromovu servizzi ta' kwalità għolja u standards tajbin b'mod transkonfinali madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi. Grazzi. Is-sur Buzoj fisem l-alde għal żewġ minuti. Grazzi tassew, President. L-iżvilupp tal-medjazzjoni għal kwistjonijiet ċivili u kummerċjali kif ukoll soluzzjonijiet ta' settlement li l-ilm il-qorti u avvantaġġ għal eh, naħat kollha involuti u sistema legali. Hemm bosta pajjiżi fejn hemm talba kbira għal dawn is-servizzi. L-idea hija li jrid ikollha mekkaniżmu ta' sewi u essenzjali li dan jiġi implementat bl-aħjar mod sabiex jilħaq l-anijiet tiegħu. Illum il-direttiva ma kisbiċ l-anijiet kollha tagħha fir rigward tan-numru ta' każijiet legali li huma soġġetti għal medjazzjoni. Meta mqablin man numru ta' każijiet illi jispiċċaw il-qorti, jina naħseb li hemm nuqqas ta' tarif dwar il-medjazzjoni fost in-nies. Id-direttiva titkellem dwar it-tixrid ta' informazzjoni dwar il-medjazzjoni iżda b'xorta ħażina din ma twettqitx bisħieħ il-persuni ma jisux l-alternativa ta' medjatur għaliex ma jafux xin il-medjazzjoni, s-possibiltajiet ta' medjazzjoni hemm, ma jafux ma jafux xin huma l-ispejjeż u lejn min jirrikorru, lejn min iduru biex jistaqsu dwar dawn il-proċeduri. Għal kwistjonijiet kummerċali d-direttiva il-ġdida li qed niddiskutu fil-Parlament hija alternattiva għal tilwimit tal-konsumaturi u naħseb li hemmhekk se nagħmlu xi titjiba li ser ikun hemm aktar informazzjoni li tingħata lil pubbliku dwar il-medjazzjoni u alternattivi oħra. Iżda din id-direttiva hija pjuttost limitata fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni tagħha u jiena naħseb li l kummissjoni u l-Istati membri għandhom ikunu attivi, aktar attivi, sabiex jipromuovu l-użu ta' medjazzjoni l-aktar fit tilwimiet transkonfinali u tilwimiet dwar il-liġi familjari. Aħna għadna ma tkellimniex dwar sistema parallela li tista' tinħolo hawnhekk mod parallela s-sistema legali. Iżda l-medjazzjoni għandha tkun alternattiva għandna nsibu bilanċ bejn il-medjazzjoni u r-rikors għal qorti. Ma nafx hekk għandniex nistabilixxu xi mira perċentwal pereżempju għall-użu tal-medjazzjoni imma na nippruvaw niżviluppaw nipromovu l-iżvilupp ta' kultura ta' medjazzjoni biex niprovdu dawn l-alternativi differenti mod partikolari dan jiswa inqas u jisir pass aktar maġġel la ċittadini tagħna. Grazzi Sur Buzoj, issa ser nibdew il-proċedura catch DI. Naddi l-kelma lill kollega Sergio Kofferati. Grazzi President, Sur Kummissarju. Anke jiena bħal kollega McCarthy naħseb li importanti immens illi il-Kummissjoni tagħmel il-ħi l-almu tagħha kollu sabiex Ixxered eh, din il-prattika ta' medjazzjoni għandha tarra fl-ċittadini, għandha tagħmel azzjonijiet u promozzjoni, għandha tagħti konsistenza lil għażla li tħares fit-tul. Jina naħseb li din l-għażla tista' twassal għal riżultati pożittivi ħafna għal dawn in-nies kollha. Kif intqal il-medjazzjoni issir aktar ta' siwi fażi ta' reċessjoni fejn ir-riżorsi tal-individwi u tal-familji naqsu ħafna. Iżda hija importanti xi ħaġa li inti qed u jiena kuntent li inti sħaq dwarha. Il-medjazzjoni hija wkoll għażla kulturali hija għażla tista' tippermettilna fil-kawżi ċivili kummerċjali li aħna immorru li l-in mill-proċediment ġudizzjarju u natu idea ta' rapport eh, ta' dawn il-persuni li tom għandhom xi tilwimiet. Jiena naħseb li din il-kultura tista' wkoll imbagħad tiġi applikata fil-kawżi tax-xogħol. Is-Sinja McCarthy. Jiena Xtaqt nirringrazzja minħabba li mandiġ l-opportunità naġa nitkellem, nirringrazzja lill kummissarju għall impenn tagħha fir-rispons tagħha jiena ħeġġejt qalbi hawnhekk b'dan l-approċċ proattiv tal-kummissarju. Issa aħna nixtiequ li nisimgħu dan ir-rispons, il-taħriġ, it-trawim ta' kuxjenza, l-inċentivi. Jiena nixtieq li nħeġġu lill kummissarju biex hija iżżomm li l-Kumitat u l-Parlament marfin dwar din il-ħidma kontinwa li terġa' tiġi hawnhekk għaliex aħna rridu nejnu f'dan il-kompitu diffiċli għaliex spiss naraw illi jekk ikun hemm ħafna każijiet mhux trattati dan ma jagħmlux ġustizzja liċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Sinjura Redding, il-Viċi President tal-Kummissjoni. Justice delayed is uh, justice denied. And we do have in many of our member states a very Għeddin naraw il-istati membri ikollhom ħafna każijiet blura mhux trattati u għalhekk il-medjazzjoni hija waħda mill-possibiltajiet ta' kif aħna neħilsu minn dawn il-każijiet li ma jkunux trattati. Permess tal-medjazzjoni wieħed m'għandux għalfejn jgħaddi minn proċedura tal-qorti twila Aċċess għal ġustizzja ovvjament huwa dritt fundamentali u jiena ma nemmenx il-medjazzjoni tista' sempliċement tissostitwixxi proċedura fil-qorti hija alternattiva. Iżda sabiex issir alternattiva reali għandna nkunu nafu dwara u kif intqal għandha ssir għażla alternattiva kulturali. Iżda biex dan isir neħtieġu l-ħin. U għalhekk Irridu naraw kif jiġi implementat artikolu 9 tar-regoli dan jgħid illi l-istati membri għandhom iħeġġu b'kull mezzi xirqa eh, disponibilità għal pubbliku ġenerali ta' informazzjoni. U hemmhekk aħna irridu nimxu fl-istess direzzjoni. Aħna wkoll għandna xi ħaġa dwar il-Kummissjoni fit-test artikolu 9 aħna rridu namlu disponibli b'mod pubbliku kull tarif dwar l-autoritajiet tal-qrati kompetenti illi jiġu komunikati mill-istati membri. U għalek irdu nimxu it fit l-istati membri u il-kummissjoni. Sabiex ikun hemm aktar informazzjoni dwar il-medjazzjoni u ovvjament biex dan isir hemm bżonn ta' taħriġ tal-medjaturi u taħriġ ta' avukati illi huma jista' jkun ma jarawx il-medjazzjoni fl-interess professjonali tagħhom u dan hawnhekk nixtieq nerġa' nsemmi din dan l-aspett ta' kultura, din mhix ħaġa li ser titwetta mill-lejl għan-nar mill-lum għal għalhekk irridu nisħu dwar jiena ser noħroġ din il-komunikazzjoni fl-2013 għabbażi ta' tarif illi aħna jkonna mill-istati membri u din nipublikawa nerġaw niddiskutuha nanalizzaw il-problemi differenti fl-istati membri differenti għaliex dan jista' wkoll iwassal għal pressjoni tal-pari illi neħtiġuha sabiex tabilħaq nuru illi l-medjazzjoni hija alternattiva valida. Mod partikolari għal claims żgħar għal tilwimiet transkonfinali, għal tilwimiet ta' xogħol, għal tilwimiet familjari sabiex il-persuni jifmu illi il-medjazzjoni tista' issib tarf tal-problemi tagħhom. U aħna nistgħu naħdmu id fit u nixtieq hawnhekk nirringrazzja lill parlament għal pożizzjoni kostruttiva mens tiegħu. Grazzi, Signora Kummissarju.